Il-President de la République d'Estonie. Il-President tal-Repubblika tal-Estonja. Ilvet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Kollegi, u pjaċir kbir għalija nilqa il-ex kollega tana Thomas Ilves illi ħadem ħafna snin bħala membru tal-Parlament Ewropew u issa wara dawn is-snin kollha reġaġi fostna bħala President ta' Repubblika tal-Estonja sur kap tal-istat, għalija huwa pjaċir kbir nilqak hawnhekk u natik il-mikrofonu. gentlemen. Signori. Nibda billi nitlob skuza eh, għal eh, vuċi għandi xi xi ħaġa li ġut miha mill-Estonja. Ftit 10 snin ilu jiena tlaqt mill-membru tal-Parlament biex insir President tal-Estonja. Ma kienx hemm il-problemi li hemm illum tal-immigrazzjoni krizi finanzjarja, ma kienem lebda smartphones u laqas kienem Uber għal tlet kwarti ta' seklu irripetejna li l-Europa huwa proġett tal-paċi u għal dawn il-tlet kwarti ta' seklu l-Europa kibret u f-sikurtà tagħna kienet motija lil forzi barranin anki taħt il-teddida tal-totalitari. U komplejna namlu reintegrazzjoni tal-Europa biex nilqaw dawk il-pajizi li kontra rida tagħhom kienu obbligati jgħixu taħt it-totalitarja nizbu. Illum għanna teddidit kemm esterni kif ukoll interni, l-immigrazzjoni u terrorizmu. Jiena nagħmel referenza għal William Butler Yeats u, u il-President qed jagħmel kwotazzjoni minn Yeats dan il-moment bl-Ingliż. So let us face this new reality. Mela, realtà ġdida xini? Għaddejjin minn krizi ta' trasformazzjoni. Aħna x'namlu nħallu l-oħrajn jirsolvuha jew naqdu flimkien. Għaddejjin minn prova għal kull kisba tal-Ewropa. Aħna qed nasru lejn punti li jew insiru iktar qawwijin jew inħallu li dawn il-forzi e, eh, jabbatuna. ħafna minn din il-kriżi kienet prevedibbli, konna nafu li kien hemm problemi gravi. Però ma stajniex. Eh, stennejna u bdejna il-problema tal-euro irsolvenija propju fl-aħħar minuta possibbli. U għamilna zbalja unek. Aħna konna nafu u koll illi il differenzi gbar ta' tħul finanzjarju bejn eh, it-tramontana e, u n-nofsinar u anki l vantu l potent kienu e, kienu, kienu gravi u kienu importanti. U l-lum għanna il-migrazzjoni u koll. Ma, migrazzjoni ma illi għati ħarbu minn Sirja u l-Iran u minn Daesh flimkien anki mal-problemi ta' faqar edin jesponu l-Europa u anki Schengen hemm xi pajjiżi li ma jaċċettawx li jihdu rifugjati u hemm oħrajn li huma mimlijin bil rifugjati Is-solidarjetà e edha f'periklu. Hemm min ma jaċċettax li jgħin u hemm oħrajn illi jaċċettaw. anki l-fondi ta' koezjoni, per eżempju. Sinjuri, meta nħarsu lej ċipri, miljun ta' immigranti ta' din is-sena u hemm previżjoni ta' żewġ miljuni żewġ biljuni oħra miljuni oħrajn. U dawn kollha qegħdin eh, jafsu fuq il-kożjoni soċjali, fuq il-budget tagħna. Imma rajna anki problemi anki għar Fl-1946 il-Ġermanja waħedha kella 12 miljun ta' rifugjati interni u oħrajn eh, u koll. Bħala soluzzjoni fit snin l-UNRA nefqet xi 50 biljun ta' euro. U dana qed insemmih biex nifmu kemm kienet diffiċli il-ħidma tal-nannit tagħna. U dan kollu diġà qabel ma nbeda l-pjan Marshall. Mela sinjuri, eja nipruvaw nixbru l-forzi tagħna u nħallu l-indeċiżjoni warajna. Aħna din il-kwistjoni tal-migrazzjoni nistgħu nirsolvuha E jekk inħarsu anki li riżultati ta' dawn il-persuni li ġew qabilna. U rridu naċċettaw li jkun hemm burden sharing. ċabċib. We also must take full control. Irridu anki nieħdu kontroll tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Ma nistawx eh, inkunu mingħajr frontieri kemm ġewwa kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea. <laughs> ċabċipa oħra. Għandu jkonna anki politika ta' azil komuni, specialment meta nibatu l-għura l-migranti illegali. Dina miex ħagġa sekk diffiċli jekk weħet iħares lejn l-Europa ta' wara it tini gwerra dinjija? Sinjuri, wara il-problemi tal-attak ta' Parigi nibza illi din kwistjoni tal-migranti mhux se jagħmel xejn ħlief iżid l-estremizmu. Huma qegħdin jgħidu li ma nistgħux naċċettaw il-rifuġati għax huma terroristi. Imma dawn in-nies illi qed jħarbu minn dawn il-pajjiżi u qed jiġu lejn l-Ewropa huma qed jħarbu l-istess nies illi attakkaw Pariġi f'Novembru. hemm dejjem iktar pressjoni. Il-partiti estremisti jisfruttaw din il-kriżi kif għamlu kol bil-kriżi ekonomika, jisfruttaw il-nqas ta' E ċittadini jistennew li kunem risposti deċizivi u meta ma jġux minnant il-partiti tradizjonali iħarsu lejn dawn il-partiti. Il-fat illi dawn il-partiti uħorġu b'risposti deċizivi. U dan najdu fost affarijiet oħra bħala tifel ta' rifugġat illi ħarbu mit-terrur tal-Estonja fit-tieni gwerra dinjija U għalhekk jien għandi dan l-aċċent. Il-ġenituri tiegħi mhux dejjem kienu mill-qwa u jiena naħseb illi xiftit snin mill-lum se jkun hemm president ta' Sirja li jitkellem bl-Arbi b'aċċent Ġermaniż. Signori, aħna kena niprevedu dawn il-krizi tal-Europa u tal-migrazzjoni, imma wahda, krizi wahda illi ma prevedejniex kienet l-invezjoni tal-Krimea u tal-Donbass. il russija għammet sentejn ilu E kisret kull trattat ta' sikurta tal-Europa, il-karta ta' sikurta tal-ġnus ma'uda, il-lat aħari ta' Helsinki u il-karta ta' Parigi kif ukoll il-memorandum ta' Budapest tal-1994 illi kienet garantixi eh, eh, il-territorju tal-Ukrajini Fi klim ieħor. Aħna fl-Ewropa ma nistawx nassumu illi it-trattati li huma l-bażi tas-sikurtà Ewropea mill-tieni gwerra dinjija għadhom validi. L-Unjoni Ewropea u l-Stati Uniti kienu maqudin fil-reazzjoni ta' dan u applikaw sanzjonijiet imma ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ma' Russja se jibqaw negativi. E, pazienza strategika, hemm min jitlob id-dialogu, imma dialogu mhux politika, mhix politika biex tiġiret kontra l-aggressjoni. U dina emisna tal-limnija minn munich fl-1938. Sinjuri, tkellimt fuq il-krizi Ewropea illi stajna niprevedu oħrajn le. U issa, fil-komplement ta' diskors tiegħi se nitkellem fuq il-futur. U kriżi li nistgħu nevitaw jekk noħduhom bis-serjetà qabel ma nsibu ruħna fostna. Il-nuqqas ta' kompetitività fl-Ewropa fil-dinja digitali tal-lum. Jena għadni kif spiċajt inkun ko-president tal- ta' Komitat tal-Banka Dinjija. U emmek kienem fuq il-zvantagġi tal-fat li wieħed jista' jibqa' lura. L-Ewropa se qed tirriskja li tini essir eh, operatur ta' tini kategorija mhux biss wara l-Istati Uniti manki ma' Ċina. Rivoluzzjoni digitali tista' tkun ħaġa tajba għassu intern. Illum nistgħu naraw swi ġodda fit-trasport, f'setturi oħrajn, illi setaw kienu lokali, però ftit ftit il-leġizlazzjoni għada maqsuma bejn l-istati membri u mhux preparati għal dinja digitali u qegħdin nitilfu lejn il dan il-fatt u qegħdin nitilfu ħafna opportunitajiet eh, u fejn naraw li id-dinja digitali għandhom iktar opportunitajiet dan rajtu anki bajnejja. ħafna drabi, ħafna nis importanti eh, illi edin eh, jaħdmu f'dawn il- E, f'dawn is-setturi qegħdin kollha jħarbu mill-Ewropa qed imorru lejn l-Istati Uniti. Nies li saru sinjuri minn minn minn malada. ċabċib. Dawn huma stejjer li smajnijom kemm il-darba f'numru ta' stati membri madwar l-Unjoni Ewropea. 60 sena ilu meta trattat ta' Ruma kien il-bażi għall-erba libertajiet tagħna li huma l-moviment tal-persuni, tal-prodotti, tal-kapitalu, tas-servizzi ma kellna xejn diġitali. Din kienet xi ħaġa li għadha qed titwielet. Illum il-ġurnata qegħdin ngħixu f'dinja kompletament differenti. Jekk ma narfux kemm kienet bidla importanti mod partikolari f'dawn l-aħħar 10 sa 15-il sena l-Ewropa ser għalura u anke ċittadini tagħna sar jiġilhom l-istess. Iridu nilqgħu l-isfida tar-rivoluzzjoni diġitali billi narfu l-inġenwità tal-intraprendoserija Ewropea, il-negozji, s-soċjetà ċivili u l-livelli kollha tal-gvern. Il-forzi tas su u l-business models se jkunu dawk li jimbuttawna biex naslu għal bidla Imma il-leġizlazzjoni, il-leġizlazzjoni kollha Ewropea trid tappoġġa dan kollu. Jiena nissuġġerixxi għalhekk biex nirriflettu din il-bidla, inżidu ma dawn il-libertajiet, inżidu il-ħames eh, libertà, il-libertà ħilsa tal-moviment tad-data. Dan il-ħames libertà għandha tkun Tazisti fl-erba libertajiet tagħna imma naħseb tanti importanti li għandha tingħata status separat. Dejta lajja persuna lejja xi ħaġa fiżika lajja kapitalu lanqas servizz imma biex nejnu dan kollu jitċaqlaq flimkien id-dejta tkun tista titċaqlaq fost il-frontieri. Il-proposta tal-Kommissjoni għas Uniku Digitali ser jgħin il-bazi għal moviment ħieles ta' dejta imma rritu koll jimxi mal-valuri tas-suq intern u mhux biss mira li rridu nirħu sa data partikolari imma mill-lat ta' ċittadini x'ser ifisser dan il-ħames din il-ħames libertà għallew l-ewwel qabel kollox dan il-moviment ħieles ifisser li kun nistgħu konna aċċess għal servizzi li ħallasna lihom madwar l-Unjoni Ewropea jiġifieri ma jkunux ma nkunux limitati mill-pajjiż jew mill-kont tal-bank tagħna jew frontieri nazzjonali. U għalhekk iċ-ċittadini Ewropew ikunu jistgħu jixtru prodotti digitali, ġitali u servizzi li għal-issa ma jistgħux jagħmluhom. Illum il-ġurnata huwa iktar faċli li tibat fl-ixkun ta' żejt ta' zebbuġa misqallija għal biex tbijaw fil-tramuntana ta' ċirku artiku milli tibat kanzunetta iTunes minn pajis għal ieħor anka li jkollok pereżempju riċetta ma' tabib diġitali mant it-tabib jekk kun għandi nista' nġib dal-mediċina minn fejn irrid. Ma nistax nifhem għalfejn, ma nistax immur, għand spiżjar fi Strasberg bir-riċetta li kitibli it-tabib fl-Estonja. Din hija xi ħaġa possibbli fuq livell teknoloġiku. Irridu nagħmluha possibbli aħna stess u nintegraw fil-ġiet tagħna. Il-moviment ħiles tad-dejta mhix diskussjoni ta' kummerċ, bħal kull libertà fundamentali Ewropea oħra, il-moviment ħiles tad-dejta iġib miegħu drittijiet u responsabiltajiet fosthom id-dritt għal u responsabilità għal protezzjoni tad-dejta. Infatti, li wieħed ikun sit tad-data personali tiegħu u l-libertà li wieħed jiddeċiedi kif għandha tintuża. Dawn huma kundizzjonijiet essenzjali biex tassew nkun nafu x'inhu valur ta' din id-data. Din ir-regolament ġdid wara l-protezzjoni tad-data u nifirħilkom tal ġew konkluż dawn in-negozjati dan jara f'dan il-prinċipju anke fil-kontenut tiegħu. Dan ser jagħti lill-individwi id-dritt li tassew ikunu sidin tad-data tagħhom, id-dritt li jikkontrollaw l-użu tagħha u li jgħaddu għal partijiet terzi. Dan għandu joħloq suq ġodda u japplika wkoll għas-settur pubbliku inaqqas il-pis ta' ħafna paperwork u rapporti li jiswew ħafna flus u ħin ċittadini u negozji tagħna u dan ukoll se tejjeb it-trasparenza. Irridu naħdmu sabiex ikollna ekonomija ta' data fejn il-moviment ħieles ta' data jaħdem ukoll fir-rigward ta' data li mhix personali għanna ħafna valur moħbi fil-big data li jissir li niksbu mill-karozzi mid-djar tagħna u li jaqdu flimkien dawn, dawn din it-teknoloġija mal-industrija. Dak illi f'Ġermanja huwa diġà msejjaħ industrija 4.0. Eh, L-Ewropea għandha tinvesti f'dawn it-teknoloġiji u toħloq iktar fiduċja fis-sigurtà tal-flussi tad-data, mod partikolari fl-encryption u l-blockchain technology u għandna nippromovu anke l-użu tagħhom. Fl-aħħar Il-moviment ħieles tal-prodotti għandu bżonn il-portijiet u t-toro għalhekk għandna bżonn infrastruttura digitali moderna biex dan din libertà tkun possibbli. Il-5G u l-konnessjoni fiber li tkun xi ħaġa ta' kuljum. Dan japplika mod partikolari għal ehm, djaru u negozji tagħna il-komunitajiet rurali tagħna ibbenefikaw ħafna mill-politika komuni tal-agrikoltura. Dawn mhm. fl-istess ħin jaħtieġu f'din id-dinja ġdida l-istess aċċess għall-internet bħal mandu kulħadd fl-ibliet. L-inklusività hija essenzjali huwa essenzjali l-benefiċċji ta' dan id-dividend digitali il-benefiċi nqasmu bejn kulħadd. Fl-esperjenza tal-Estonja tagħtini ċertu sens ta' ottimiżmu sa mill-2005 aħna kellna eh, voting, votazzjoni ta' ssir online fid-disa elezzjonijiet nazzjonali reġjonali Ewropej. Dan jista' taħsbu li jista' jibbenefika li żgħażagħ urbani u l-elit. Imma E, riċerka soċjoloġika u rrit illi ma kienem lebda asma demografika jew bejn il-blitu il-żoni rurali, il-pensjonanti li jiexu fil-villaġġi żgħar jistgħu jivvotaw online u koll e, u iċemplu bis-Skype il-familji tagħhom u jkunu f'kuntat mat tobba tagħhom. U anke ma' nepotijiet tagħhom din ħaġa li E, anka għamilnija fl-Estonja u anka diġa teżisti fil-Washington u l-Stati Uniti. Fl-istess ħin, sinjuri, rridu insaqsu fejn se toħodna din ir-rivoluzzjoni diġitali, x'inhu huwa x-xogħol li se jkollna fil-futur f'din l-era diġitali, x'ser jiġri mis-sewwieqa tat-taxis u l-ħaddiema tal-fabriki u għada pitada bil-teknoloġija li t x'ser ser jiġri l-tabib u l-accountant kull rivoluzzjoni industrijali waslet għal impjiegi li ħadu postom impjiegi differenti li huma iktar għandhom bżonn ta' ċertu ħiliet li ħalsu aħjar. Imma għadna ma nafux jekk ser jiġri l-istess ħaġa, għadna fil-bidu ta' din ir-rivoluzzjoni diġitali u se jkolli nkun umli u ngħid li m'għandniex tweġibiet ċerti, imma naf ċert illi r-rivoluzzjoni diġitali bħal kriżi taż-żona euro, l-kriżi ta' Krimea u tar-refuġġati din ir-rivoluzzjoni titlob li aħna namlu ħelitna kollha namlu ħelitna kollha anke mill-aspett politiku dawn l-sfidi, però ma jfissirx ma nistgħux nelbuhom, dan huwa l wat li aħna nkunu kuraġġużi u namlu bħal dawk li għamlu predeċessuri tagħna fl-1957, 1989, 1998 u 2004. Huma kellhom inċertezza qudiemhom u ħadu pass il qudiem ħadu azzjoni. Jekk ngħidu, jekk inċedu għal dawk li jgħidu li l-Ewropa ma nistgħux nafdawa, mela mux ser insibu soluzzjoni adegwata tkunx l-kriżi tal-immigrazzjoni tal-ewra jew l-aggressjoni militari biex ma nsemmix l-sfida tal billa teknoloġika soluzzjonijiet li morru lura għall-istat se jieħduna lura għall-era ta' qabel it tal-tini gwara dinjija. Era meta kolħat kien ma jħarix lejn il-futur u kulħadd tipatti għal kull ħaġa ta' xejn. Fejn fejn naslu għal nafu dak għal xiex wassalna mill-istorja tal-Ewropa u nerġa' nikkwota l-jajt għal darboħra the best la call conviction while the worst are full of passionate intensity. L-għażla hija fidejna, sinjuri.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 l applaus ta'kom. Grazzi li l ukoll, Sur President, tal-diskors daqstant ta' aspirazzjoni. Mandi xejn nżid ma' dak li għattinti. Naseb li iċċab ċip tijak u anke lajta ta' ċertu protesta eh, u rewna xni xanda tkun id-direzzjoni li għanna nieħdu.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 Η κυρία Άτκινσον έχει ζητήσει το λόγο επί της διαδικασίας. Κυρία Άτκινσον. Għanna kollega li titlu l-mikrofonu, punt ta' proċedura, x'punt tixtieq tagħmel jekk jogħġbok? Dan huwa punt legali li ġara f'pajjiżi li l-Kamra tixtieq tisma'. Jiena Eh, tneħħew kull akkużi kontri u xtaqt nispjega għalfejn. Ixtieq nirringrazzja l-kollegi tiegħi tal-li appoġġjawni minn madwar din l-awla kelli ħafna